Als nächster Punkt der Tagesordnung. Il-punt li jmiss, sinjuri, fuq l-agenda tana, jek joġobkom. Dina stqarrija tal-Komissjoni tal konsil konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 25-26 ta' Ġunju u nkopru wkoll il-summit ta' zona tal-Euro, sitwazzjoni attwali ġifiri fil-Greċja. President tal-Konsil Ewropew, President Tusk, għandilek l-ewwel il-kelma.